l istruzzjoni illi ehm, ħatmur um, kontra l-wol tagħhom bħala MEP. Imbagħad taħt seba' artiklu 7 tar-regoli ta' proċedura u mġiba adattata ħnaderna li Marie Kara dan ikun membru tal-Kumitat ta' Konsulenz skont ir-regoli minn flok Sosa Wagner it-tira taħbar minn Alde. Jina ċivejt nomini għal komitati u delegazzjoni interparlamentari dan ħajkunu fil-minuti ta' dina